illi l-awtoritajiet Irlandiżi li fil-fatt. Il-15 ta' frar 2012 Nil-għaw kollega ġdijt l-Onorevoli Kostello Nil-għaw kawnek fosna Mussi daran erinnern, dass gemäß artikli 3 Infakkrek il taħt tlieta paragrafu 2 tar-regoli kull membru jista' jipparteċipa fil-laqat sakemm jiġu verifikati l-kredenzjali ġala darba ma jkunx hemm oġġezzjoni u ma kienx hemm oġġezzjoni għalix ma jidirx li hemm eżerċizzi li mhumiex kompatibbli mal-ħidma ta' membri parlamentari Ewropew. is situazzjoni għalissa hi ta' 15-il talba taħt il-catch DI u le ma nistax insejjaħ il-15 il-intervent. il 15 il intervent naraw skont meta irċevejna it-talba kif ukoll nippruvaw nilqu bilanċ bejn il- gruppi politiċi onorevoli Andor. Iva, il-politika ekonomika tal-Istati membri fl-Unjoni Ewropea kollha, speċjalment fi żmien tal-kriżi, u element essenzjali li jirrikjedi wkoll attenzjoni partikolari min-naħa tagħna hija ovvja illi għana naħdmu sabiex l-isfiq iġu stabilizzati. Dan nistaw nilħuq biss permess ta' azzjoni koordinata fil-politika budgetarja tagħna li tkun immirata lejn l-innovazzjoni. Għanna nħolqu impjiegi għal żgħażagħ għandna namlu revizjoni tal-politika fiskali kif ukoll innaqsu l-birokrazija. Dan kollu jiġi taħt l-istrateġiji u l-prioritajiet tagħna ta' l-Ewropa 2020. Pek neħtieġu koordinament pru għat li nikkonsidraw il-suq tas xogħol Din hija soluzzjoni li nipproponu biex noħorġu mill-kriżi finanzjarja u tkun impatt pożittiv fuq is-soċjetà l-medda twila. Grazzi ħafna. Onorevoli Blinkeġote. U importanti illi nisħu fuq il-Konsell tal-Ministri illi il-konsekwenzi tal-krizi bħal esklużjoni soċjali u l-qat ikomplu jiggravaw bil- miżuri ta' austerità applikati minn ċerta stati membri b'mod wis restrittiv. In-nies qiegħda nies bil baxxi ħassew dan iktar minn ħaddieħor il-faqar ta' dawk illi huma impjegat tal-li għandhom impjeg ukoll qegħdin ngħidu hawnhekk illi mhux kulħadd jiġi mħallas tajjeb u mhux kulħadd għandu sikurtà tax-xogħol għal daqstant il-ġestjoni budgetarja għandhom jiġu konsidrati fl-imkien mal-miżuri ta' austerità għaliex huma interdipendenti u dan naraw ukoll bħala prekondizzjoni meħtieġa għal titjib fl-ekonomija. Onorevoli Zubben. Brigada, signor President. Grazie. President. Il-politika fl-Europa l-governanza. Kif ukoll il-pad budgetarju Ir-realizzazzjoni tal-austerità budgetarja dan ma nistgħux naċċettawh. Din riċetta illi qatt ma nistgħu naqdu mal ġustizzja soċjali u l-ħolqien tal se Sejrin u l-oppost. Il-pagi sejrin jonqsu il-ħaddiema sfruttati u l-istati sejrin jattakkaw drittijiet tal-ħaddiema li diġaġaw kustat snin ilu. Ħankomplu nżidu mal-problemi. Musser waslu għal koezjoni soċjali ola. U mux għedin nejnu d-dejn publiku dak li rridu i kooperazzjoni aħjar biex nħarsu l-interessi tan-nies u biex nwaqfu l-oppressjoni l-kolonizzazzjoni. 300.000 persuna ħarġu jipprotestaw biex jitwaqfu l-miżuri ta' austerita ġewwa Lisbona. Ir-rapport għall 2012 nixtieq nżid kelmtejn ma' dak li diġà ntqal il-kriżi tad-dejn. Ma rridux ninsew illi din i iva problema serja ferm. Iżda meta nippruvaw naħdmu fuq ma nistgħux inħallu li n-nies jiġu effettwati minn ħaddieħor nemmen illi nistgħu hawnhekk forsi niddubitaw anki mill-miri. Fejn nisħu illi ma tistax tippretendi illi tibqa' żomm il-livell ta' ixjien tiegħek minħabba miżuri budġetarji rridu nikkonsidraw il-bosta effetti u ma nabbandonawx il-tkabbir fost l-oħrajn. Għal wara l-2012 ħankun għadin najdu Iva, dik kienet l-lar sena tal-krizi l-Onorevoli Fluskova Benjova. Iva, nix nibda bidin ringrazzja l-Onorevoli Perex tal-rapport eccellenti saħħa. Hi tara il-kriżi bħala waħda komplessa, kriżi li għadna dejjin minna. L-approċċ li ġie abbozzat sa issa marx qiegħed jirrifletti l-miri tal-istrateġija Europa 2020 fil-qasam tal-impjegi imisna ninvestu f'impjegi sostenibbli irridu niżguraw l-iktar gruppi vulnerabbli dawk il intlaqtu l-lar mill-kriżi sejrin jiġu imħarsa mill-forzi ta' distribuzzjoni fl-ekonomija. Għanna rridu niżguraw il-kondizzjoni tax-xogħol huma mill laqwa um, Grazie ħafna President, jiena nħoss li huwa meħtieġ fl-istati membri li japplikaw il-programmi ta' austerità li bekk il-problemi fil-finanzi jiġu kontrollati fit-tmenenijiet fl-Irlanda ġala darba kontrollajna l-finanzi pubbliċi u mbagħad wara ftit żmien kellna l-irkupru il-problema li jekk l-istat membru se jibqa' ħaj mela il-programm ta' austerità Umbat, mela, rritu ikun hemm xi tip ta' inċentiv ġdid, naħseb issa wasal iż-żmien li nippruvaw naraw um, l-affarijiet li vera jistgħu jaħdmu fil-prattika aħna se nipermettu imma li iż-żona uro se tikrolla minħabba li dejjat attwali naħseb li rridu nibdew naħsbu dwar għajnuna bħal l-għajnuna Marshall tal-Plan Marshall u kulħadd se jikseb se jkun hemm return se jkun hemm liħ jekk eh, irnexxilna aħna nużaw affarijiet oħra. Andor, għażir il-komissarju Oli Ren. Komissarju Andor, il-biraħ Oli Ren tkellem dwar ir-riforma Spanjola u tkellem ukoll li hemm ħafna zazax li qed jitilfu l-impik tagħhom. Il-Karta Ewropeja mhux qed tħares iż-żgħażagħ jew dawk li qed jaħdmu fiż-żoni eh, rurali. Ma nixqux aħna li noħolqu ħaddiema foqra nixtiequ li jkun hemm impjegi ta' ċertu dinjeta. Sur prekam. Sir Perker Mela, aħna rridu insibu soluzzjoni, mux soluzzjoni bizzejet li nalqu diskrepanzi fl-Europa rridu aħna investimenti. Għanna bżon l-edukazzjoni, il-riċerka, l-innovazzjoni, għall-SMEs u koll. bekk, eh, l-impjegi u tkabbir se jiġu promossi imma irrid ikun hemm ukoll kontrolli tal-Unjoni Ewropea eh, fuq il-finanzjament għalli bekk jiġi kontrollat il-fondi li qed jintefqu u tkun possibbli li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jifmu speċjalment f'dawk l-istati membri li jagħmlu ħafna flus disponibbli imma li ilhom jaqbżu l-budget għal ħafna snin Iva il-fiduċa vera sabiħa imma irrid ikun hemm il-kontrolli li huma importanti. Grazzi ħafna is-sur Bostinano, President Iva, ir-rapport huwa tajjeb Imma hemm kontradizzjoni minħabba r-realtajiet fl-istati membri meta in-nies qiegħda ma jibqgħux jirċievu l-għajnuna statali dawn imbagħad joħorġu barra mill-istatistika u ehm, ma jibqgħux ikunu konsidrati fil-gvern u fil-moħħ tal-gvern. Ir-riforma tas sistema tal-pensjonijiet u l flessibilità tas-suq tax-xogħol dawn iva huma affarijiet importanti tajjeb wis imma fir-Rumanija taħt is-supervizjoni tal-IMF u l-Kummissjoni Ewropea aħna wettaqna r-reforma li eh, set fisser li l-żarmar ta' trade unions u tal-kodiċi tax-xogħol eh, żarmar tal-Kunsill Ekonomiku Soċjali u r-rifjutar tal-imsieħba soċjali li jieħdu sem fej dialogu għanna bżon aħna li kolna li rkupru rridu nsibu aħna tweġibiet għax jekk le ir-Rumanija ħatkun parti mill-istatistika biss għalkemm qed nitkellmu dwar ħsieb eh, liberali ġdid ma nixti eh, il-qatl qat lil ħat fil-istati membri għandhom inqata l-mikrofonu tal-kellim. Is-sur fejjew, l-aħar kellim taħt kaċti għaj. President, Kummissarju, Aħna nħarsu lejn id-dokumenti u r-rapporti nixtieq jiena nirringrazzja l-kollegi tagħna speċjalment is-sur Gozes li saħaq fuq il-ħtieġa li naslu għal soluzzjonijiet tal-kriżi tad-dejn sovran bi disciplina imma miżuri wkoll għat kabbir fuq medda medja ta' żmien kif ukoll twila. Hemm ħafna prioritajiet irridu naħdmu fuqhom f'daqqa imma m'għandniex aħna naġluhom l-affarijiet, irridu aħna nsibu soluzzjonijiet iva għal din il-medda qasira ta' żmien, likwidità għall ekonomija sabiex insolvu il-kriżi finanzjarja sabiex insolvu il-kriżi tad-dejn ta' l-istat mbagħad irid ikollna pakkett ta' riforma bi definizzjoni ċara għal tkabbir ekonomiku. Jiġifieri għanna bżonn li jkollna pakkett ta' riformi istituzzjonali bil-mod li l-Unjoni taħdem iġifiri vera għanna bżon li kolna dibattitu politiku li kullħat jista jappoġġa nifraħ li dawk li qed jagħmlu dan. Grazzi ħafna jgħid il-President, jiena sennala il-proċedura Catch the Eye u senna di l-mikrofonu l-Kummissjoni, il kunsill umbat il-Rapporters. Tinsew xirridu nibdow aħna bis-sessjoni tal-votazzjonijiet fin-nofsija. Grazzi ħafna President, membri onorevoli, jiena vera grata għal din l-opportunità li nisma l-opinjoniet ta'kom fuq il- dan l-istħarriċ annwali dwar it-kabir u l impigi tal-2012 iva hemm opinjoni differenti fuq il-prioritajiet il-prinċipali għall-2012 iva hemm il-priorità ta' kabir l-implementazzjoni tar-riforma kif ukoll li tittieħed l-azzjoni mhux biex nitkellmu dwar l-impjieg naħseb li hemm ftehim qbil li rridu aħna naħdmu lejn konsistenza aħjar bejn l-għanijiet fuq medda twila ta' żmien għall-iżvilupp soċjali kif diġa mm, u mm, imniżel fil-Istrateġija Europa 2020 u mbagħad il-miżuri fuq medda qasira ta' żmien sabiex tinħoloq l-istabilità speċjalment fiż-żona euro din id-differenza ta' femijiet mm, Iva, nifmuwa, eh, jena naħseb li l-appoċ ta' dawk li huma eletti mill-ċittadini għal dawn il-prioritajiet tal-politiki se tsaħħaħ il-kredibilità tal-riformi u se jkollu wkoll impatt fuq il fiduċja Imma ovvjament skont l-opinijiet politiċi differenti, l-approċċi differenti, hemm eh, approċċi differenti u uh, li eh, hemm ukoll fokus differenti fuq strumenti differenti kif aħna se nippruvaw nimxu um, lejn l-alijiet tagħna għal ħolqien tal-impjiegi u tkabbir ekonomika. jdilkom x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni u l-pjan tal-Kummissjoni sabiex kun hemm iktar tkabbir u iktar impjiegi waqt dan il-perjodu. Fid-diskussjoni jiena naħseb li iva eh, attenzjoni u apprezzament kien hemmhekk għall-inizjattivi ġodda jiena vera grazz għall kummenti pożittivi fuq eh, dan id-dokument mill-Kummissjoni u aħna erġajna nidejna f'dan il-dokument eh, kampanja għal-garanzija għazzazax. Nishtiq nir-ringrazzja Sur Early, Signora Bastas, Signora Gurmaj li jetkelmu dwar din il-garanzija f'daw l-pozittiv għax nemmen li hawnhekk qed nitkellmu dwar miżura ferm importanti u l-Kummissjoni tista' tagħti appoġġ tekniku lill istati membri li huma lesti li jieħdu din id-direzzjoni u jiena nemmen ukoll li huwa importanti ħafna kif ħafna parteċipanti saħħu li ntejbu l-edukazzjoni u taħriġ skont il-ħtiġijiet tas-suq suq tax xogħol sabiex ukoll noħol u rabta bejn provista u e, talba u dawn huma koperti wkoll fir-rekomandazzjonijiet lejn l-aħħar tas-settur. Imma peress li kellna bżonn naġġornaw e, l-inizjattiva flagship Youths on the Move, e, aħna qed naħdmu fuq aġġornament tal-politika ta' impjieg tagħna fi forma ta' pakkett tal-impjieg li se jiġi ppreżentat f'April u bekk nkunu għet nirrispondu għal ħafna mill-kwistjonijiet li intkom għajjimtu, per eżempju kif il-politiki ta' flessu rigurita enu fl-izvilup ta' suq ta' xor war aspirazzjoni mid-Danimarka, kif ukoll kif aħna nixtiequ naħdmu iktar u b'mod iktar effettiv sabiex u impjiegi li huma favur l-ambjent. Dan huwa osom fejn eh, se jkun hemm żieda fl-impjiegi fil-perjodu li ġej rridu aħna naċċertaw li dawn l-ekonomiji favur l-ambjent se jeżistu kemm fl-Ewropa kif ukoll fi kontinenti oħrajn dina priorità imma flimkien ma' dawn il-green jobs irridu ukoll inħarsu lejn il- um, l-impiegi fis-settur tas-saħħa, tal-ICT, um, ICT dan is-settur se jimpjega ħafna iktar fil-futur. Dan il-pakkett ukoll se jagħti għafasta kualita kwalità uh, għal taħriġ U jiena naħsam l-ħsib li rridu namlu ħafna iktar u b'mod iktar fettif li ikolna impigi ta' kwalità għazzazax u eh, dan il-qafas ta' kwalità se jkun strument ewlien sabiex nindirizzaw dan il-punt. Hemm bżonn li namlu iktar għall-intraprizi, għall-SMEs ukoll jiena naħseb li għal darboħra nitkellmu dwar punt importanti. Imma ejja naraw x'e tixekkel l-affarijiet fil kuntesta tal-intraprizi u l l-SMEs. Forsi intkom tistgħu tagħmlu iktar sabiex ikun hemm regolamenti iktar intelligenti, hemm proposta sabiex ikun hemm streamlining tar-regolamenti fil-Kummissjoni wkoll imma jiena naħseb li l-ikbar ostaklu il-finanzi u jiena aw aħna rridu naċertel li s-settur bankarju jappoġġa l-SMEs u nixtrew aħna wkoll nippromovu l-faċilità ta' mikrofinanzi Deġa dan ġi introdott f'xi terz tal-istati membri u s-servizzi tiegħi qed jaħdmu ma' stati membri oħra sabiex jintroduċu din il-faċilità ta' mikrofinanzi b'mod iktar malajr u sabiex jiġu appoġġati l-SMIs fl-istati membri kollha. Ippermettilli ngħid hawnhekk li fil-femma tiegħi l-ikbar sfida Eh, għal dak li għandu xaqsam għal governanza ekonomika minn eh, l-ikbar sfida li hemm iktar polarizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Mhux qed nitkellmu dwar id-diversità biss, aħna diġà tallimna u applikajna l-prinċipju li m'hemmx xi ħaġa li tozza l-kollox imma set nesperjenzaw xi ħaġa li hija iktar serja u li aħna qed naraw li hemm iktar polarizzazzjoni bejn l-istati membri li huma b'saħħithom finanzjarjament ekonomikament ukoll u hemm stabilità soċjali u mbagħad hemm l-istati membri l-oħra speċjalment fil-periferija fejn dan huwa iktar diffiċli u minn flok l-irkupru ħafna stati membri Eh, ti esperienza u riċessjoni din is-sena u r-riskju li eh, nitilfu ġenerazzjoni għal ħafna stati membri pal-Irlanda, l-Portugal u l-Greċja, iva hemm ħafna żgħażagħ eh, li qed jitilqu mill-pajjiż. Jitilqu mill-Ewropa peress li żgħażagħ mhux qed jarraw li hemm opportunitajiet u mhux qed jarraw li dawn l-opportunitajiet se jerġgħu jeżistu mbagħad fis-snin li ġejjin. Napoġġa l-kommenti mill-Latvija għax għax narraw li għalkemm kien hemm stabilità iva eh, li ġitraw storja storjata imma dan mandix jintuża pala model specialment tal-futur għarib. Sinjuri jena nisħaq hawnhekk li semestru Ewropew iva proċess ta' lim għal eh, daw kollha involuti bil-għajnuna tal-Parlament Ewropew li ġbidna lezzjonijiet importanti mill-ewwel semestru Ewropew u billi nippreżentajna dan l-istħarriċ annwali daret kabbira f'mument iktar bikri irna xilna nieħdu iktar azzjoni tajb li kollna dan id-dibattitu miftuħ kif ukoll responsabilità demokratika. Il-Kummissjoni ħerqana li tkompli eh, s din il-governanza, speċjalment permezz ta' monitoraġġ aħjar tal-miri ta' impjegu soċjali u sabiex ukoll inħadnu eh, li responsabilta politika xi ħaġa vitali għas suċċessa dan il-pakket għalhekk qed nitkellmu dwar li aħna inkomplu insaħħu l-Ewropa 2020 il-kontenut l-anijiet flimkien mal-miri minn flok ma dawn nabbandunawhom flimkien eh, ma dan l-involviment rridu li intkom tajnuna sabiex insaħħu rabtiet tagħna mal-parlamenti nazzjonali għalli bekk nkunu eh, nistgħu ndaħlu dawn l-anijiet tana tal-2020 fil- mm, programmi nazzjonali u koll. Nishtiq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu. Grazzi ħafna kummissarju, nishtiq nirringrazzjak għal dawk it-weġibiet. Issa nishtiq nadi il-mikrofonu l-President fil-Offiċju, is-Sur is-Sinjura Vestige. Membri onorevoli, jekk l-istampa meta jiena nħalli minn din l-awla jisaqsuni dan id-dibattitu fuq xi foka se jkun hemm tweġiba waħda, iż-żazax u l qat fost iż-żazax. Jiena naħseb li eh, kważi kull kellim tkellem dwar dan is-suġġett waqt dan id-dibattitu ta'sija fuq it-kabbir u l qat Jiena naħseb li dina kwestjoni importanti u rridu aħna nippruvaw insibu mezzi sabiex nelbuha din il kwestjoni u importanti wkoll li kollna tweġibiet hawn hawnhekk għax m'hemmx kontradizzjoni partikolari bejn il-konsolidazzjoni u it-kabbir. Qed nitkellmu dwar prioritajiet hawnhekk iva u għat il ħafna diffiċli ħafna prioritajiet diffiċli fil-budget stana għax aħna ma nistawx nkomplu niddiskutu mela minn sejon fuq il-miljun jew biljun li miss. Le, irridu niddiskutu kif qed nonfqu b'mod fuq livell ġenerali u naċċertaw li l-prioritajiet tagħna ikunu tajbin. Dan huwa importanti f'kull parlament kif ukoll għall Parlament Ewropew. Il-prioritajiet Tana huma dawk it-tajba tajbin u hemm ħafna mistoqsijiet u diffiċli li buħam dawn il-mistoqsijiet jekk aħna rridu nbidlu l prioritajiet tagħna, rridu mm, ukoll nipproponu tibdiliet lill poplu li bħalissa huma l beneficjari tal-budget attwali u l-mod kif qed jintefa' il-flus issa. Umbagħad jekk l-ekonomija tagħna nagħmlu aktar favur l-ambjent dina parti mitweġiba naf li hemm min qed jgħid li rridu nistennew. Imma jekk aħna nagħmlu din l-ekonomija aktar favur l-ambjent it-tweġiba li nkunu iktar effiċjenti bil-mod kif nużaw ir-riżorsi tagħna u bekk noħolqu iktar spazju għal riżorsi li huma iktar importanti jew ir-riżorsa l-iktar importanti ġifieri il-bnedmin. Jena naħseb li huwa importanti li eh, tieħdu nota u nieħdu nota tal-ħames prioritajiet mill-Kummissjoni jew passi importanti lejn li jintlaħqu l-anijiet tal-Ewropa 2020 sabiex aħna naċċertaw li aħna nimxu eh, lejn konsultazzjoni fiskali favur it-kabbir u li umbat nerġaw nintroduċu is-self normali għax eh, l-ebda SMI eh, ma tista dina eh, taħdem jekk ma jkollix kreditu ġifir dan huwa punt importanti mbagħad li nipromuovu tkabbiru l-kompetitività anka għal għada għal-futur u ħafna mill-proposti diġa emresqa dawn qed jimxu f'din id-direzzjoni. Il-raba punt ovvjament kif diskutejna illum sabiex niġġieldu il-qatt u l-konsekwenzi soċjali tal-kriżi u l-ħames punt u forsi dan il-punt ma tantx kien semmi il-modernizzar tal-amministrazzjoni pubblika għalli bekk eh, noħal u iktar impiegi, naseb dawn huma l-kwistjonijiet l-iktar importanti u jina naseb li riformi fis suq tax-xor irridu aħna nifmuhom sabiex namlu l-introduzzjoni ta' zazax fis suq tax-xogħol iktar faċli li dawn jikunu jistaw jitlu jaħdmu fl-entreprizi u sabiex nurru għam li jistaw jipparteċipaw u li xolom eh, ta' beneficju għall-intrapriza. l imma mux l-inqas jena naħseb li dan huwa dibattitu importanti peress li huwa dibattitu fost ħafna li se jkollna u li diġa kelkom għax li jinsolvu l-krizi iva proċess twil eh, u li rekedi ħafna mill kulħadd hemm bżonn ta' kooperazzjoni u naħseb li meta niġu sabiex niddiskutu is-soluzzjonijiet eh, fost xaffarijiet li semmejt jiena stess il-Kummissarju wkoll kif ukoll xi affarijiet imsemmija fit tlet rapporti li aħna diskutejna llum jiena naħseb li ħaġa li vera qed tisfidana li nagħmlu eh, ċert li qed nikkooperaw. Jiena qed nistenna bil-ħerqa li jkollna iktar kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew fuq il-proposti diġà mresqa u li ħalli naċċertaw li nistgħu nagħmluha ovvja li memx xi kontradizzjoni neċessarja bejn il-konsolidazzjoni u tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna dan id-dibattit. Herzlichen Dank, Frau Ratspräsidentin. Wir beenden die. Grazie ħafna l president Ruffiċja issa aħsen ah, nalqu dan id-dibattitu permezz tal-rapporters, is-Sinjura Cornelsen. Grazie ħafna. Iva, jiena nishtiq nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu, nishtiq nirringrazzja Shadows tal-li ħadmu eh, b'mod malaj. nishtiq nirringrazzja Sur Gazes eh, u Sinjura Berzes minn qalbi għal-kooperazzjoni. Jiena felm gburja li nista niform li formajt eh, trojka namel referenza mal kummenti ta' Sinjura Rapti u rejna li possibli li aħna natu opinjoni differenti U jiena kuntenta wkoll bla poċ wiesa li ġie espress f'din l-awla għal-ħidma tagħna l-Sinjura Haken, Jiena nemmen li kemm il-pajjiżi li qegħdin f'deċifiċit u dawn fi surplus għandna nindirizzawhom. Sfortunatament fir-rapport eh, l-allert ehm, hemm xi pajjiżi li kienu effettwati nittama li sinjura kien tkun tista' tappoġġa l-paragrafu fir-rapport tiegħi li mur kontra dan l-approċċ mhux simmetriku mingħajr simetrija. Iva, Iva, qed nisma wkoll li ħafna gruppi qed jgħidu li hemm problema tal qat imma għandna bżonn li l-miżuri sabiex il-lanijiet soċjali eh, nagħtuhom setaħ li dawn ikunu qrib dawk budgetari. Forsi l-proċedura fuq eh, wisqat jew wis faqar illa ma nistgħux nespandu is-six eh, pack li sasar 8 eight pack għal ten pack li bekk nilqu l-anijiet tagħna ta' impjeg ejja ikolna approċċ um, differenti, invarjat, ħalli bekk l-istati membri kollha jkollhom opportunità. Grazzi ħafna, Sinjura Kor Is-Sur Gozes. Grazzi ħafna, grazzi Iva dan mhuwiex il-ħin il-propizju li netkellem naf eh, ma jiena nixtieq nirringrazzja Sinjura Cornelsen kif ukoll is-Sinjura Beres eh, u Shadows ukoll għal din il-kooperazzjoni tajba issa mill-kliem irridu nimxu għal fatti. Mela dwar ir-riforma nixtieq ngħid li il-semestru Ewropew dan naseb sejja taħt il-governanza msaħħa u bekk ikun hemm informazzjoni tajba mill-Parlament għalhekk aħna nixtieq li l-Kummissjoni tagħtina rapport dettaljat fuq l-implementazzjoni mill-Istati membri fuq rakkomandazzjonijiet pajjiż pajjiż. Rrid ikollna spjegazzjoni pubblika dwar id-dialogu mal-Parlament meta jkun hemm differenza fil-rekomandazzjonijiet dwar mill-Kummissjoni, ħaġa li vera nixtieq nixtiequ narawha mill-Kunsill ovvjament imbagħad l-affarijiet għandhom jikkonformaw mal-prinċipju ta' sussidjarjetà l-qafas ġdid legali jippermetti li l-Parlament dan jassoċja luħu iktar mill-qrib ma' semestru Ewropew ħalli bekk ikun hemm iktar trasparenza u teħita deċiżjonijiet iktar aħjar u bekk jista' jkun hemm dialogu li jista' jitkompla Issa jiena nixtieq infakkarkom dwar it-talba li jagħmel il-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fil-rezoluzzjoni tiegħu tal-ewwel ta' Deċembru tal-2011 din ir-rezoluzzjoni għandna inwiġibuha fil-pubbliku u b'mod preċiż irridu nistudjaw l-effiċjenza tad demokrazija ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna issa. Signora Beres se tagħlaq dan id-dibattitu. Grazzi ħafna, grazzi President. Kummissarju, inti li l-Parlament Ewropew aċċetta li um, ma jbiddilx il-linji gwida. Iva, forsi imma nixtiequ li dawn il-linji gwida jiġu implementati u fir-rapport aħna e, eh, namlu lek xi proposti ħalli bekk inti tkun tista taċċerta li l-affarijiet jiġu implementati. Suġġeriment partikolari sabiex taħdmu mal istati membri eh, għal Tibta' budget fejn nistgħu niverifikaw kull kontribuzzjoni tal-istati lill-istati membri. Sinjura Ministru, nixtieq nirringrazzjak għal kummenti tiegħek il-fatt li jinti tkellimt dmor trasparenti u qed eh, li l lekofin ta' frar se jżommu dimqajnek dak li l-parlament qed jissuġġerixxi. Dina filosofija vera tajba u bekk fis 27 u 28 ta' frar nkunu nistgħu aħna niltaqgħu mar rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali sabiex naċċertaw li s-semestru Ewropew jaqa' taħt eh, id-demokrazija jew jħaddan id-demokrazija dwar l-ekofin kif inti għamilt illum eh, jekk joġbok żomm u dimajnejk eh, l-istudju ta' impatt il-ġdid li l-Kummissjoni se tippubblika għada. Netkellem dwar it-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji. Grazzi ħafna, sinjuri. Għalhekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu konġunt fuq dan l sħarriċan dwar dwar kabiru l impiegi Jekk jogħġobkom ħudu postkom ħalli nibdew il-votazzjonijiet.